u dibattitu konġun dwar strumenti ta' finanzjament. Għanna bosta rapporti dwar dan is suġġett l ewwel net, rakkomandazzjoni għattina għari mis-sur Gorens dwar istrument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp. Mbagħad rakkomandazzjoni għattina għari mis-sinjura Loħbileru Sinjura Gall dwar strument ta' finanzjament tal-promozzjoni ta' demokrazija u ta' drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. Batanna rakkomandazzjoni għattin għari Mr. Mitchell dwar strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp. Għanna u rakkomandazzjoni għattin għari Mr. Scholz dwar stabiliment ta' strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni m'pajjiżi industrializzati. Nawel net, il-rapporters kollha ser jina ta' ċans biex jitkellmu. Mr. Gerin ser jitkellem l-ewwel għal erba' minuti jekk jogħġbok. Projet de règlement instituant un programme de mesures d'accompagnement. Grazie tassew, President tinja miżura ta' kumpanjament għal pajjiżi ACP fis-settur tal-banana. U llum qed inkopru t-tieni qari biex infakkarkom fl-ewwel qari aħna tlabna għal l-aqwa massimu, l-aqwa miżuri għal produzzjoni tal-banana. Jidher li l-situazzjoni sejra għallar minħabba ftejji mill-li daħal fis-seħ fil-WTO mal-produtturi tal-Amerika Latina u l-Istati Uniti. Dan ser waqqa fit-tilwima kummerċali dwar il-duties ta' tariffi għal-bananas. Dawn id-duties sejrin jonqsu minn 176 euro għal 114 euro kull tunellata sal-2017. Il-bananas li ġejjin minn pajjiżi ACP ser jibbenefikaw minn taxxa tas sisa fl-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni Misser tkun daqsak vantaġġjuża wara li jidħol fiseħħ il-ftejjin kummerċjali. U kien hemm miżuri ta' kumpanjament fin negozjati marbuta mal-BAM. Fl-ewwel qari aħna kellna titjib fil-konfront tal- L-ewwel test irridu nifukaw aktar biex aħna naqirdu il-faqar u ntejbu il kundizzjonijiet tal-ħajja bħala laqwa prinċipji. Fil-gwar tal-miżuri li dun jihdu. t-tieni net, il-bdiewa għazzaru l-SMEs irridu jkunu dawk li l-aktar jibbenefikaw minn dawn il-miżuri. Tillet net ir-regolament irrid jiffoka aktar fuq l-ambjent is-saħħa u l-kundizzjonijiet tax-xogħol u regoli tax-xogħol rabanet, trid tkun hemm kundizzjonijiet trasparenti għad distribuzzjoni tal-fondi. U jrid ikun hemm dispożizzjoni tal-fondi 18 il xahar qabel ma jiskadi il-programm. Il-Parlament u l-Kunsill qablu dwar l-finanzjar tal-miżuri ta' akkumpanjament għal 2010 u l-2011 dan il-progress huwa f'konformità mal-istennijiet tal-pajjiżi tal-ACP. L-unika punt fejn ma qbilniex huwa hija l-kwistjoni tal-applikazzjoni tal-atti id-delegati. Dan huwa skont l-artiklu ta' Trattat ta' Lisbonna 209 fejn il-Parlament Ewropew irrid jgħid tiegħu dwar id-deċiżjoni li tieħu l-Kummissjoni fil-qasam tal-finanzjar ta' Sjonijiet esterni il-Kunsill irrifjuta illi jagħti rwol lill-Parlament li huwa eh, rwol tiegħu fid-deċiżjoni dwar il-finanzjar. Jiena nixtieq nisħaq dwar dan. Aħna nirrifjutaw illi jkollna dan ir-rwol illi għandna. Nixtieq nistieden lill-kollegi tiegħi biex iżommu il-pożizzjoni li ġiet adottata fl-ewwel qari. U biex jivvutaw maġġoranza kbira favur id-dokument illi jiena ressaq tal-approvazzjoni tagħkom. L-Onorevoli Loch Biller, il-rapporter illi jmiss, għal erba minuti wkoll. Kewġbok, grazzi, Signor President. Il-garanzija ta' drittijiet tal-bniedem u l-promozzjoni u l-iżvilupp tal-istrutturi demokratiċi u l-ġlieda kontra il-korruzzjoni huma meħtieġa għal dawk illi fit-Tunezija, fl-Eġittu, fil-Jemen qegħdin jipprotestaw fit-toroq. Huma jittamaw illi jiksbu il-bidla mezzi paċifiċi. Nis tal-Magreb u fid-dinja rbija għandhom id-dritt tal-libertà tal-espressjoni, libertà tal espressjoni libertà libertà tal istempa u ma jridu jgawdu bisħiħ minn dawn id-drittijiet. Id-demokrazija u drittijiet tal-bniedem hija xi ħaġa li trid tiżgura li dawn id-drittijiet jiġu eżerċitati. Kien hemm reazzjonijiet limitati f'dawn il-pajjiżi għaliex dawk in-nies illi ma jaqblux iridu jistennew eh, li jiġu persegwitati u torturati. Il-bira kif smajna mill-Working Party tal kummissjoni diġa sviluppat minna tal kummissjoni pjan dettaljat biex jiġi użad dan l-istrument finanzjarju b'tali mod li meta aħna nitkellmu dwar proġetti fuq medda medja u medja twila ta' żmien dawn il-proġetti jkunu jistgħu jibdew. Dawn il-proġetti għandhom lan li jġibu tranzizjoni demokratika fit-Tunezija, per eżempju, tkun xaġa tajba kieku fil-ġejjin ikun nistgħu nfasslu mudell dwar kif għandna napplikaw dan. Meta nitkellmu dwar trasformazzjoni fundamentali f'dawn il-pajjiżi, per eżempju, jiena nittama il l kummissjoni tqis il-fondi tal-delegazzjoni tal-sejbiet ta' delegazzjoni tal-parlamenti li zaret it-Tunezija, per eżempju riforma ta' sistema ġudizzjarja. L-istrument li bieħ tista' tiġi promossa, jistgħu jiġu promossi drittijiet tal-bniedem huwa strutturat b'tali mod illi fil-ġejjin aħna nkunu nistgħu ngħinu lin-nies illi għati provaw ittejbu s-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem dan jista' jfisser gvernijiet, istituzzjonijiet internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem jew individwi dawk li jiddefendu drittijiet tal-bniedem jeħtieġu appoġġ. Mod ġenerali hija struttura tajba għaliex tippermetti taħt ċertu ċirkostanzi għal azzjoni mingħajr il-permess tal-gvern. Dan mhux eh, xi intħil fil-politika interna għaliex hawnhekk id-drittijiet tal-bniedem irdu jiġu garantiti b'mod indipendenti mill-istat, irdu jiġu garantiti għal kull ċittadin. Ovvjament il-proġetti individwali u l-prioritajiet ewlenin tal-li DHR irdu jiġu reveduti u jridu jkunu soġġetti għal skrutinju sissa dan kien strument ċiftit zazu għadu fil-bidu ma tant kien jagħmel sens illi namlu evalwazzjoni illi ma setteċ twassal għal ħafna riżultati. Aħna ninsabu ħirqana l-evalwazzjoni li jmiss irridu nimplementawa. Din għandha twassalna biex niċċaraw l-istrumenti individwali u għandha tamela possibbli biex aħna forsi nerġgħu naħsbu mill-ġdid dwar il prioritajiet tagħna u nirristrutturawhom nemżon bżonn ta' koordinazzjoni bil-istrumenti finanzjarji tagħna dan huwa prinċipju fundamentali hawnhekk. Ma dan ukollu aħna fil-prattika qegħdin naraw illi għandna tal-istrument finanzjarju modest imma għadna qed nużawh biex nifinanzjaw proġetti illi huma marbuta biċ-ċar jew jistgħu jkunu marbuta ma' strument ġeografiku jew reġjonali. U din hija kwistjoni marbuta mal-dialogu ta' trittijiet tal-bniedem ukoll. Ma naħsibx li rridu innaqsu il-fondi ta' dan l-istrument modest rridu niżguraw illi ma nitkellmux dwar fondi illi jitpoġġew fejn mhux suppost jitpoġġew dwar kwistjoni tal-atti delegati. Ma kienx hemm ftehim dwar l-istrumenti finanzjari fir rigward tal-atti delegati meta nitkellmu dwar l-ambjent u trasport m'għandniex nargumentaw dwar x'inhuma l-atti delegati iżda fir rigward tal-azzjonijiet esterni u l-politika barranija aktar kustjonijiet marbuta ma' dawn. Aħna bħala parlament għanna deċiżjoni ta' għanna drittijiet tal-kod deċizjoni. U dan huwa marbut ma' l-istrumenti finanzjarji wkoll. Grazzi, il-President, grazzi l-Onorevoli Gall għal minn erba' minuti wkoll. Grazzi tassew, Sinjora President, Kummissarju, Eżis Membri. Kull li għadha kemm tgħid, Sinjura Loħbile, rapporter l-oħra. Għandu ħafna pis, infatti, l-iktar meta nasbu dwar il-fat illi bħalissa is-sitwazzjoni internazzjonali hija eh, waħda diffiċli ħafna. Kena dibattitu dwar l-Eġittu u Tunezija l-bira u dan juri illi aħna xi ma tantx nagħtu attenzjoni lil dan l-istrument irridu naraw x'tip ta' impatt għandu lokalment. Dan din huwa l-ewwel raġun importanti li tispjega għaliex dan il-Parlament irrid illi jkollu drittijiet sħaħ ta' skrutinju fir-rigward ta' dawn l-istrumenti. Fl-aħħar, f'Ottubru li għadda aħna trattajna kwistjonijiet ta' sustanza. Dan kienu marbuta mal-importanza ewlenija illi aħna nejnu l-organizzazzjonijiet lokali ta' drittijiet tal-bniedem biex dawn jaħdmu sew Issa hawnhekk qegħdin naraw naħa oħra tal-munita f'dan l ta' tat-tieni qari. Qegħdin naraw il-prerogativi demokratiċi bħala parlament dan irridu niddiskutuh fuq livell istituzzjonali. Meta nitkellmu dwar li finanzjar tal-istrumenti b'mod partikolari li IDHR, rajna illi dan sar tilwima bej l-istituzzjoni, l-istituzzjonijiet għal trattat ta' Lisbona żiet il-poteri ta' skrutinju tagħna bħala Parlament, għandna l-atti delegati bħala eżempju ta' dan. Aħna rridu nużawhom b'mod sħiħ u rridu nużaw dawn il-prerogativi demokratiċi. Għaliex kif qedtilkom qegħdin nitkellmu dwar atti id-delegati. Dan ikun l-ewwel eżempju ċar fejn ir-rwol ta' dan il-Parlament ta' bilħa ikun ġi imtejjeb mill-ewwel ta' Diċembru l-hawn. Is probabbli fil-proċedura ta' konċilazzjoni aħna bħala Parlament ser nkunu qegħdin nissieltu għal rikonoxximent sħiħ tal-iskrutinju tal-Parlament. Flimkien ma' rapporters l-oħra jiena naħseb li meta nitkellmu dwar dan l-istrument finanzjarju għad drittijiet tal-bniedem dan huwa xi ħaġa tassew importanti, tassew rilevanti. Dan ipromovi l-istat ta' dritt, iħares id-demokrazija, dan huwa l-għana lini tiegħu għalhekk twaqqaf. Aħna irridu nejnu l-nisa, l-tfal biex huma igawdu mid-drittijiet tagħhom. Irridu niġildu kontra t-tortura u degradazzjoni tal-bniedem, trattament ħażin, irridu nġildu kontra l-pina tal-mewt, irridu nejnu l-attivisti ta' drittijiet tal-bniedem, irridu niddefenduhom biex huma jkunu jistgħu ikomplu jaħdmu fl-iktar situazzjoni timwera u għalhekk huwa importanti illi naraw illi s-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet jibbenefikaw minn dan l-istrument dawn edin jidġildu ma' ċirkostanzi ta' sew imwera ġewwa bosta pajjiżi, rridu ngħinuhom. U din hija raġuni għaliex aħna bħala Parlament rridu rwol sħiħ fil-ħolqien ta' dawn il-programmi strateġiċi ta' qafas. Meta aħna naħdmu dwar pjanijiet tal-ġejjeni il-każ għandu jibqa' hekk. Irridu nindunaw illi aħna irridu nieħdu pass importanti l-qudiem. Tafu li darba li għaddit, meta tkellimna dwar il-qafas finanzjarju ta' seba' snin, aħna ġejna mitluba għal-opinjoni, issa għanna aktar influenza. Wara l-adozzjoni ta' trattat ta' Lisbona, aħna rridu nkunu nistgħu naġixxu fl-ispirtu ta' dan it-trattat u nittama li kemm il-Kummissjoni kif ukoll il-Kunsill jara fil-ħtieġa ta' dan fil-dawl tal-proċedura ta' konċiljazzjoni l-limes. Grazzjoni Reveli Gall, il-kellim limes l-Onorevoli Scholz għal erba minuti. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe President, Kommissarju, kollegi. L-istrument finanzjarju għal kooperazzjoni ma' pajjiżi industrializzati hija xi ħaġa li aħna irridu nindirizzawha. Irridu nkunu nistgħu nofqu iktar minn 348 miljun euro għal kooperazzjoni, skambi akademiċi Erasmus Mundus protezzjoni tal-kultura u tal-ambjent l-enerġija li tiġġeddet u f'temmijiet bilaterali ta' kummerċ l-SMEs irridu nikkonsidraw b'mod partikolari f'dan l-isfond. Bl-ACI Plus aħna se nkunu nistgħu ngħinu biex nifinanzjaw proġetti f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw li ma jgħawx taħt titli ta' titlu ta' miżuri ġenerali għal għajnuna tal-iżvilupp dan jinkludi miżuri u proġetti bħal pereżempju nibatu l-istudenti mill-Ewropa l afrika l-Azja jew nkella l-Amerika t'isfel biex huma jieħdu sem f'universitajiet hemmhekk. Irridu natu ġbija ġdida lill imsieħba tagħna, l-isħubijiet tagħna, skużawni. Dan huwa strument importanti għall-iżvilupp tagħna. Bir-riformulazzjoni ta' dan ir-regolament aħna qegħdin naraw xi għandna qudiemna huwa biċ-ċar issa min ser ikun eleġibli illi jirċivi l-fondi u minn fejn jistaw jinġibu dawn il-fondi u għalhekk jirdu nikkonsidraw il-fatt li l-pajjiżi imsieħba tagħna jridu jħarsu l-standards ewlenin marbuta max-xogħol. Irdu wkoll jagħtu kontribut biex huma inaqsu l-emissjonijiet ta' CO2 tagħhom għaliex dan ser jikkontribwixxi biex aħna nġildu tibdi fi klima. Id-dinjità umana fuq il-post tax-xogħol u konsiderazzjonijiet oħrajn ukoll ġew indirizzati. Jiena rrid nikkonferma naħseb li huwa indispensabbli li aħna niżguraw illi meta nitkellmu dwar loti ta' għajnuna finanzjarja aħna ma rridux nagħmlu konċessjonijiet fir-rigward tal-valuri u l-kundizzjonijiet. Aħna irdu naraw il-koerenza tal-politika wkoll, irdu niżguraw li dan ikun f'konformità ma' regoli illi aħna adottajna biex niġġieldu in-nuqqas fl-ikel. Meta nitkellmu dwar ICI Plus, aħna ma rridux naraw l-istrutturar ta' riżorsi li jitneħħew mill-istadju ta' t-tinqari biex aħna nkunu nistaw naġlu il-respons tagħna. Bl-ICI Plus aħna irridu li nilħu ftejjim mal-Kummissjoni mal-Kunsill irridu nadattaw il-programmi biex ikunu ktar orjentati lejn il-ġejjin u nittama illi il-plenarja tagħti appoġġ unanimu. Ekk jidher li ser ikun għall-inqas. Irdu naraw ukoll il-firda tal-poteri fil-ġejjini. Għaliex it-Trattat ta' Lisbona issa daħal fis seħħ jekk naraw l-entitajiet leġizlativi tal-Unjoni Ewropea rridu naraw xtib ta' riżultati nistgħu niksbu fiħdan ir-relazzjonijiet ta' kummerċ internazzjonali. Qegħdin nitkellmu dwar id-demokrazija hawnhekk, il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom pożizzjonijiet differenti huma qed għetizomu ma' dawn il-pożizzjonijiet. Hawnhekk għedin nitkelmu dwar id-dmir illi aħna lej, għanna lejn il-votanti tal-Europa irridu naqdu dmirna ordu neżerċitaw id-dritt tagħna ta' skrutinju parlamentari. Fil-ġejjieni fil-Kummissjoni sfortunatament spiss spiss wis dan ma ġiex meħud in konsiderazzjoni kemm għandu jkun. Aħna bħala leġislaturi għandna dmirijiet tagħna u aħna se neżerċitaw il-prerogativi tagħna biex nagħmlu l-vito fuq l-istrumenti jekk dan ikun meħtieġ. Naħseb il-mexxejja kollha tal-gruppi politiċi qablu dwar il-fatt illi aħna ser niġġieldu għad demokratiċi tagħna. Kummissarju, onorevoli kollegi. L-ġiri li aħna rajna li konna xhieda tiegħu juri illi dan il-prinċipju mhux qed jiġi magħruf fit-tlet entitajiet tal-Unjoni Ewropea, tliet istituzzjonijiet u għalhekk aħna ser inkomplu niġġieldu bisħieħ għal drittijiet tagħna l-iktar jekk il-Kummissjoni tibqa' tinsisti biex hija tressaq il-pjanijiet tagħha. Grazzi tassew sur Scholz. Issa l-Nrevoli Mitchell ma jinsabx hawnhekk fil-Kamra bħalissa u għalhekk immedjatament ser ngħaddu għal kummissarju, il-Kummissarju De Gucht hekk jogħġbok. Thank you very much, uh, Madam President. Grazzi tassew, Sinjura President, eżis membri tal-Parlament jina infatti edha jgħat nħu post eh, il-komissarju Pibalks għaliex huwa jinsab insifer minħabba dibattitu għaddej li u għandu dwar dawn l-istrumenti finanzjarji esterni. Jien nixtieq nirringrazzja l-ewwel net li rapporters s sinjura Gell u l-Aħ Bihler, is-Sur Mitchell u s-Sur Scholz u s-Sur Charles Gerens. Aħna kooperajna ħafna u għaparti l għatti delegati aħna qbilna il-kustjonijiet pendenti huma marbuta mar relazzjonijiet interistituzzjonali fid-dawl tal-Trattat tal-Lisbona. Ninsabu f'punt diffiċli fejn l-imsieħba tagħna barranin mis jifmu x'qed jiġri għal din hija kwistjoni interna tal-Unjoni Ewropea. Jiena bħala Komissar tal-Kummerċ m'iniex responsabbli għal daw l-istrumenti kollha. Dawn jappoġġaw ħafna għanijiet tal-Unjoni Ewropea, jinkludu il-kummerċ, huma relevanti għall atturi esterni tagħna mill-aħħar ta' Ottubru s sena spiċċat minna l-ewwel qari ftejjem dwar l-ewwel qari. L-artiklu 209 ta' trattat jitkellem dwar proċedura tal-atti delegati din tittiġi applikata għall-adozzjoni tal-karti ta' strateġiji u programmi ta' azzjoni multianwali. Iżda, fil-pożizzjoni tal-ewwel qari tiegħu il-Kunsill irrifjuta l-emendi tagħkom marbuta mal-atti delegati. U importanti ħafna li aħna nilħu ftejjim mala kemm jista' jkun l-iktar l ICI Plus u l-proposta tal-miżuri ta' kompanjament tal-bananas. Għaliex jekk l-Komissjoni mhux ser tkun tista' timplementa l-budget rilevanti għall-ICI Plus naħseb li kulħadd jaqbel illi dan l-istrument huwa għanfassal biex jipromovi l-interessi tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżi industrializzati uħut minnhom huma sieħba strateġiċi tagħna li mhux ħajqogħdu jistennew lilna biex aħna nkunu lesti mod amministrattiv. Oħra qegħdin jikompetu biex jimlew il-vojt li aħna qegħdin noħolqu dwar il-miżuri ta' kompanjament tal-banana. Jiena nixtieq nisħaq illi dawn huma marbuta integralment mal-ftejjim ta' Ġeniva illi item darba l-dejjem il-tilwima tagħna fi WTO fil-Getz wara 20 sena. Il-miżuri ta' kompanjament għandhom lan illi jappoġġaw Għaxar pajjiżi li esportaw il-banana għal pajjiżi tal-ACP biex huma innaqsu l-marġni preferenzjali tagħhom bħala riżultat tal-ftemiet ta' Ġeniva. Dan huwa ta' importanza kbira, irridu nħarsu l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea bħala negozjatur kummerċjali internazzjonali billi aħna nonoraw l-impenji tagħna u dan irridu nagħmluh l-iktar fir-rigward tal-pajjiżi ACP li jipproduċu l-banana. Jekk naraw il-kummerċ tal-ikel internazzjonali bħalissa u l-problemi li hemm ċertu pajjiżi li jiddependu fuq il-tħul mill-esportazzjoni ta' komodità waħda jew tnejn. Jiena nifhem il-tassib tal-Parlament biex kun jkun involut f'dan il-karti ta' strateġija u l-programmazzjoni multianwali. Il-Kummissjoni ħarġet bi proposti biex ittejjeb iskutini tal-Parlament u qed toffri soluzzjonijiet oħra ta' kompromess. Iżda dawn ma qabdux sewla fil-Parlament u lanqas fil-Kunsill. Jiena ninsab hawnhekk biex inten inten l-impenn li jiena għamilt f'Ottubru li għadda biex infittxu soluzzjonijiet politiċi prattiċi. Ejja u l-koll naħdmu fl-imkien biex nilħu ftajim issa fit-tinaqari. U nimpenjaw ruħna l-koll biex niksbu dan il-għan jekk ikun hemm aktar dewmien ifisser illi hemm konsegwenzi soċjoekonomiċi, budgetarji, politiċi u ekonomiċi. Il-Trattat ta' Lisbona bidda l-sistema ta' komitoloġija u ta' poteri ġodda lill parlament Ewropew dan saħħa l-Unjoni Ewropea bir wol aktar b'saħħtu biex hija segwi l-politika tagħha b'mod aktar koerenti. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom jiena nisab ħerqan għal din id-diskussjoni, grazzi. Grazie ħafna, Kummissarju. Issa naddu għal-kellima fissam il-gruppi politiċi. Membri onorevoli l-ewel kellim fissam il-PPE u għis-sur Ponga. Għal-minuta u nofs. Grazie, Signora President. President kollegi, il-Parlament ser jivvota għattini darba fuq il-strument ta' kooperazzjoni għall iżvilupp Hemm ċertu miżuri b'mod partikolari fis-settur tal-banara biex ngħinu l-produtturi fil-pajjiżi tal-ACP. Dawn il-miżuri ddaħlu minħabba tnaqqis fil-preferenzi ta' tariffi mogħtija lill pajjiżi tal-ACP wara l-ftehim nintlaħaq f'Ġeniva eh, eh, f'Diċembru tal-2009. Uh, konna wedna li ser nejnu l-pajzi tal-ACP uh, ah, b miljon euro. Aħna milna mendi fil-proposta il-Kunsill, però uh, ma kienx kuntent bil-bidlit tagħna formali u għal dastant din fit-tieni qarja hawnhekk illum. Kunsill ma rridx il-proċedura ta' delegati Eh, li tiġi applikata l programmi indikattivi multianwali u eh, strateġiji u ma aċċettax il-progress li sar taħt Lisbona. Aħna rridu nibatu messaġġ partikolari l pajjiżi tal-ACP. Il-Parlament Ewropew se jagħmel dak kollu li jista' biex il-190 miljun euro eh, jintużaw il-Parlament Ewropew qed jaħdem mal prerogattivi tiegħu li hemm fit-Trattat tal Lisbona. Issa il-fidej u jinsab kollox fidejn il-Kunsill u eh, il-Parlament għamel dak kellu li għamel fir rigward tal pajzi tal-ACP issa imiss il-Kunsill li jaħdem. Grazzi. Grazzi ħafna is-Sur Ponga. Aw domanda tal-Blue Card taċċetta? Iva, ikjoġbok. Jiena qed naħseb jekk il-kelli indunax li il-persuni li ħassu taxxa fl-Europa mod partikolari dawk eh, fir-Renju Unit forsi irridu l-190 eh, miljun euro li jiġu ifrizati b'mod indefinit. Qatt ħsibta din il-ħaġa? Għandek 30 sekonda biex tirrispondi, Sur Ponga. Grazzi ta' domanda tijak. Nishtiq najt li hemm ftehim internazzjonali. Li permezz tagħhom l-Unjoni Ewropea kommettit truħa ma' dawn il-pajjiżi tal-ACP. U hemm il-qafas fuq dan il-ftehim. Jiena qatt ma ħassejt li dan il-190 miljun euro għandhom jiġu frizzati. Grazzi ħafna. Naddi għal-kelima fissem il-gruppi politiċi, issa fissem l-SND, issu Tirolien għal-minuta. Grazie ħafna, Signora President. Il-pozizjoni unanimament espressa mill-Parlament illum turi kif il-kompetenza tal-leġiżlazzjoni edha fidejna fil-kompetenza tagħna. Dan il-ftehim huwa imbarazzanti fir-rigward tal-imsieħba tagħna tal-pajjiżi tal-ACP. Wara li ksibna kumpens mill-Kummissjoni, il-fondi ma ġewx eh, eh, Eh, permessi li jitqasmu u għal dasan taħna jridu nżommu mal l-impenji tagħna li u li l-Parlament għandu jitkellem dwar l-linji gwidi li hemm fil-gwar tal-azzjonijiet esterni tagħna. Aħna ma eh, xkiel min-naħa tal-Kunsill u tal-Kummissjoni rridu naħdu sempliċement skont it-trattat u kif jgħid it-trattat. Grazzi. Grazzi ħafna sur Lambsdorf u sur Branter miħomx fil-kamra għal daqstant fisem konservativi riformisti sur Deva. Grazzi, Signor President. Grazzi ħafna tal-li tajtni prezident t-tkellem qabel Din il-kwistjoni għandha konsiderazzjonijiet tekniċi kif ukoll uh, kwistjonijiet umani. U għaldaqsam dan il-debattitu konġunt jiena nixtieq ngħid lill kunsill li dan il-Parlament jgħat biex jagħmel monitoraġġ u jiċċekkja bit-trasparenza u accountability fuq il-mod ta' kif aħna nonfqu l-flus tan nies li ħarsu taxxa fl-Ewropa fir-rigward ta' eh, internazzjonali. Jekk il-Kunsill ma jistax jirrikonoxxi dan il-fatt u ma jistax jirrikonoxxi il-fatt li għatti delegati għandhom jgħaddu mill-proċeduri interni tal-Parlament biex jekk ikonna eh, dritt għal skrutinju għallura jekk dan mhux qed jiġi rikonoxxut qegħdin nagħmlu aħna hawnhekk jekk aħna ma nistgħux inkunu responsabbli u ngħidu lil nis li għal t x'qed jiġri mill-flus li huma qed jagħtuna eh, jagħtuna Eh, fiduċja. Fil-kwistjoni tal-banana li aħna u koll irridu nieħdu in konsiderazzjoni il-nis l-16 fl-Europa tilfu dejjem kien ftehim ta' kummerċ ħieles u issa rridu nikkompensaw lil dawk il-pajjiżi li jipproduċu il-banana. Il-kellim ġie interrott. Grazzi ħafna. Sfortunatament spiċċali kil-ħin tgħid il-President. Sinjura Verja mhux għal dan stant fisem li di l-Earl of Dartmouth. Hemm xi tip ta' ġustifikazzjoni kredibbli għal kull wieħed mill-erba strumenti finanzjarji qed eh, jippreżentaw lill parlament llum. però dawn kollha flimkien lan tagħhom u li jkun hemm promozzjoni tal-aġenda politika eh, u uh, barranija tal-Kummissjoni Ewropea. L-Kummissjoni għamlet ċara ħafna permezz tal-preċiżjoni ta' u ċarta ċarezza ta' aktar kmieni u dal-daqstant nirringrazzjakom. Nafu min ser ikun taħallas għal dan kollu. Dak li ħallas it-taxxa, iċ-ċittadini li ħallsu t-taxxa u bħassoltu mod sproporzjonat dawk tar-Renju Unit issa l-ispejjeż ta' dan l istrumenta finanzjarju għadu mhux magħruf. U għal daqstant għal darboħra l-Kummissjoni qed tkun irresponsabbli bil-flus ta' ħaddieħor u għaw jien mhux se nappoġġa l-ebda proposta, grazzi. Grazzi ħafna. Għandek blue card taċċetta? Tajjeb. Jekk jogħġbok sur Lifri tista' titkellem. Sur Dartmouth. Laqatni xi ħaġa fid-diskors tiegħek. Inti dejjem titkellem dwar nies tar-Renju Unit li ħaltu taxxa, inti dejjem interessat fihom. Iżda li tkun naf jekk inti tqisilek innifsek esklusivament bħala rappreżentant ta' grupp żgħir fir-Renju Unit jew inti rappreżentant tal-Unjoni Ewropea kif tara lilek innifsek inti. Jekk jogħġbok għandek 30 sekonda biex tirrispondi. jiena semmejt kemm dawk Ewropej u dawk tar-Renju Unit nies li ħalsu t-taxxa. Iżda jien ġejt elett minn nies fir-Renju Unit u mhux minn nies xi post ieħor f'xi pajjiż ieħor, daqstant ir-responsabilità hija li nirrappreżenta lil nies li ħalsu t-taxxa fir-Renju Unit. Pero xorta, eh, jiena nħossu kol għal-bqija ta' nis fil-Renju Unit, eh, fil-Unjoni Ewropea li ħalsu taxxa per eżempju nis fl-Austria li l-flus tagħhom qegħdin jintelfu eh, u jintelfu fix-xejn f'dawn l sekk daqshekk li qed nibnu, grazzi. Grazzi ħafna, sammaru lura għall-lista tal-kellima u ngħaddu għas-sur Brock. Grazzi. Nishtin għajem xie punti. L-għunet il kwissjoni ta' flessibilità. Aħna f'dawn l-ħar żmien rajna ħafna katastrofi uh, li ma kienux previsti u għandastant fl-istess ħin hemm instrument li huwa wieħed flessibbli li huwa l-istrument ta' stabilità u li ġili ntuża l-raġunijiet oħrajn milli għallan għaw li nitijaw li għalli ħġi maħluq. Għalda san nasab li għanna bżon tektar flessibilita fil-istrumenti ta' politika barranija u għanna nenfasizzaw li dan jista jisir biss permezz ta' skrutinju demokratiku. Aħna qegħdin niġġieldu għal din il-kwistjoni bħalissa jiena naħseb li għandna nuru li għal futur tal-istrumenti finanzjari jekk ikun hemm bżonn iktar flessibilità aħna ma nistawx namlu dan mingħajr skrutinju eh, mizju demokratiku li aħna nitolbu. U kol, naħseb li naraw kif se naħdmu aħna fi rigward tal ajnuniet Il-Nazzjoniet Uniti l-bira għamlet rabta bejn l izvilup u konflitt. U li dawn il-pajiz li qegħdin f'konflitt u ma dawk li għandhom l-iktar diffikulta biex jorġu mill-faqar. Sista l-istrument Ewropew eh, Ewropej miħomx adattati bizzejiet kena per eżempju xi missjonijiet tal-Unjoni Ewropea f'dawn l-istati fraġli li jaħdmu eh, Emmek, iżda mux dejjem mm, fil-rigward tal-istrumenti finanzjari, għal da' iridu nirriflettu kif dawn dan ix-xogħol issa sir fl-imkien. L-aħħar punt, l-iżviluppi eh, u l-avvenimenti fil-naħata fuq tal- tal-Afrika u rew li kienem kwistjoni ħafna kwistjonijiet partikolari pal pereżempju l-egwaljanza bejn bejn sessi li hija importanti u rridu nqisu dawn il-kwistjonijiet meta nagħmlu reviżjoni. Grazzi, Sinjura Brantner. Issa fisem minn non is-Sur Griffin. Kien hawnhekk fil-kamra ftit ilu iżda m'inhiex qed narah bħalissa. U għal daqstant ser ngħaddu għall-lista ta' kelliema oħrajn. Is-Sur Brock fuq l-ewwel fuq din il-lista. Signora President, Kummissarju, Sinjuri, naħseb li rridu nagħmlu ċara li meta aħna niddiskutu dawn il-kwistjonijiet finanzjarji aħna nagħtu importanza biex nagħmlu distinzjoni bejn eh, ruoli leġislattivi u eżekuttivi. Dan mhuwiex ir-rwol ta' Parlament li qed janalizza l-affarijiet iż-żgħar u dettalji individwali tal-immaneġġjarja u nkella l-implementazzjoni eżekuttiva tal-istrumenti. Min-naħa l-oħra, il-leġiżlazzjoni ma tfissirx li inti taqbad u tippermetti li jisir eh, kollox u ma tirrispondix jekk dan kollu jkun qed ifisser il l-affarijiet din jisiru kontra ir-rieda tal-leġislatur. U M'għandux jaqsam dan jekk qed nitkellmu dwar atti delegati f'sens legali, aħna rrid konna l-possibilità li nagħmlu revoka jew nirtiraw deċiżjonijiet li ma jkontribux l-ispirtu tal-leġislatur. Għal daqstant rispettivament mill-atti legali qed nitkellmu dwarhom hawnhekk jekk hux atti delegati jew le, il-Kummissjoni u l-Kunsill iridu jirrispondu għaliex dawn iridu jkunu eh, f'pożizzjoni li jgħinuna biex noħorġu b'soluzzjoni, mod partikolari jekk irridu li namlu inqas fir rigward tal eh, lat eżekuttiv. Issa fir rigward ta' dak li t sinra partner, eh, snin ilu il-Parlament kiseb l-istrument ta' demokrazija u drittijiet tal-bniedem u dan kien ifisser li aħna konna ser nelbu il-dittatorjat, gvernijiet u nejnu direttament l-nies eh, li qed jiġġieldu għad drittijiet tal-bniedem per eżempju. Per Iżda l-Kummissjoni mhux qed tuża dan l-istrument eh, blan li, li eh, kien maħluq għalih. U għal dastant dan huwa falliment politiku għaliex eh, kien hemm falliment li nimplementaw l-ispirtu tal-leġislatur. Irridu naġixxu. Grazzi. Grazzi. Signora Gomez. Għal minuta. Barak praħuwa ġa. Kontinua gritar os resistentes na Praça Tahrir e Mubarak irrit jitla. In-nies għadhom qed jgħidu dawn il-kliem ġewwa l-Kajr, demostrazzjonijiet ġewwa l-Eġittu, Tunezija u pajjiżi oħrajn, in-nies qegħdin iqumu wara snin ta' korruzzjoni u dawn huma aspirazzjonijiet universali. Dawn qed isiru kontra dittatorjat aħna rridu nagħmlu ċara li ma rridux nappoġġaw dawk li qegħdin jak drittijiet tal-bniedem u li tolbu l-demokrazija u stat ta' dritt. Dan il-finanzjament għandu jsir iktar flessibbli biex aħna nirrispondu għal situazzjonijiet ta' emerġenza u għanda t-permettilna li ikonna kriterji ġeografiċi u Aħna għanna bżon skrutinju parlamentari, kif suppost u għal dan dan il-parlament u għemħedġa eh, ħafna fuq il-proċedura ta' l-atti delegati. Dziękuję bardzo. Grazie, Sino Gomez, Lorel Mikalski. Grazie, Hafna. Signora President, Commissario, Signora Gomes, għanda raġun, Signora Logwell għanda raġun u koll. Beda jajdu li l-avvenimenti fit tunizja u fl-Eġitzu kellom kena nappoġġawum u kellom jattiraw l-attenzjoni tagħna l-istrumenti li aħna qegħdin nitħattu fuqhom illum jagħtuna daw il-possibiltajiet, speċjalment l-istrument finanzjarju għad-demokrazija u drittijiet tal-bniedem. U jiena konvint li din hija ħaġa li għandna nisqu fuqha u għandu nappoġġew għax daw id-drittijiet huma universali. Id-dritt li wieħed jgħix fid-demokrazija, id-dritt li wieħed jgħix f'pajjiż li jaċċetta id-drittijiet tal-bniedem hija ħaġa naturali dak li huwa importanti huwa l-stini strument jippermetti li ah, wieħed jagħti għajnuna indipendentament eh, mill-awtoritajiet fil-pajjiż involut. Dik huwa importanti. Belarusja għandna bżonn l-għajnuna, l-Ukrajna, kif ukoll dawk tal-partnerijat tal vantu l-istrument għandu jiġi applikat użat dak il-parti wkoll. Grazzi ħafna, tajt il-President, nadu issa għall-Onorita Barex. Grazie ħafna, President. Jek tisur tabara xed nitkellmu dwar dawk s seri ta' strumenti finanzjari għan rapporta eh, Charles Gerens fuq il-kooperazzjoni għall-iżvilupp, eh, rapport Helmut Scholz u rapporti oħra fidi joffru miżuri konkreti li jistaw jgħinu il-ħajja ta' miljoni ta' nies. Dek il leġizazzjoni għandha tkun fuq dan. Iżda il konsil matriċ titħol taddim il-proċess ta' kodeċizjoni li għandu jkun ir-regola meta niġu għal daw tip ta' strumenti. Dawn għandhom jiġu meħuda taħt il-proċess ta' kodeċizjoni imma il-Kunsill għari verament ħażin tal-trattat tal-Lisbena u fors u nuqqas ta' disponibilità minnaħ tagħha qed tirrifjuta li timplementa l-artiklu disajn fuq eh, l-atti delegati. Dana qed jaffettwa miljuni ta' nies. Ġaħħol problema fl-għajnuna ta' refugjati, eh, għandu xaqsam dwar eh, ma' għajnuna tal nis li fil-kampi ta' refugjati u l-fattu li l-Kunsel għandu jieqaf dan il-kapreċ u tibda jidleġizla b'forma adekwata u jippermetti li l-atti delegati jiġu sviluppati fil-proċess leġislattiv. Grazzi ħafna sul tavarex, issa naddu l-onorevoli Tajjanov stojjanu għal-minuta. Grazzi President. Eh, bla dubju jiena nappoġġa il-Parlament b'dan l isforz bla dubju li aħna nabżon niżguraw li dritt tagħna li qiegħed fit-trattat huwa rispettat aħna għanna dritt li nikkontrollaw mhux biss fl-atti delegati li aħna qed nitkellmu fuqhom issa, imma kif ukoll għanna bżon li għan kontrol eh, exposed għax għad titkellmu dwar biljuni ta', ta euros li jihtlu f'programmi li ħafna drabi e, kull ma jamlu jimlu l-bwiet ta' dittaturi ma waqt li f'pajizna għanna miljoni ta' persuna li qed jgħixu fil-faqar li qegħdin abbandonati. Aħna evidentement nistgħu ngħidu li nużaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea biex inkunu nistgħu nippermettu eh, li dittaturi jiexu f'ħajja tal-ussu. U għahna li għanna bżon u naraw eh, li xqed namlu ħażin għanna bżon kontrolli eh, ibsin. Issa, l-onorevoli Barbara Matera. Grazie ħafna. Eżis kollegi, għal darboħra edin nisħu dwar wol tagħna fiħdan l-Unjoni Ewropea u nkelli lil mill-Unjoni Ewropea. Il-promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet ewlenin fundamentali li jinsabu fid-Dikjarazzjoni Universal ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-1948 pa' drittijiet pal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tagħna u l-Karti Reġjonali huma parti mill-politika barranija tagħna u parti mill-politika soċjali tagħna. Ir-regolament wieħed tal-2006 li jwaqqaf strument finanzjarju għal promozzjoni tad demokrazija u ta' drittijiet tal-bniedem fid-dinja irrid jirrappreżenta strument effettiv u konkret, flessibbli skont il-ħtieġa ta' ċirkostanzi illi naħdmu fihom. Il-kontribut tal-Unjoni Ewropea lil dawn il-ġlidiet ta' ċiviltà permess ta' strateġija ta' kooperazzjoni esterna u l-implementazzjoni tajba tal-istrumenti finanzjarji xirqa, ġifiri l-effettività aħjar u l-viżibilità aħjar tal-Unjoni Ewropea u l-attività tagħha fid-dinja ma tistax tinjora ir-responsabilità tagħha, jiġifieri il-kontroll tal-entità li l-aktar tirrappreżentaħ il-Parlament Ewropew u għalhekk fid-dawl ta' dan jiena eh, naqsam il-proposti li għandna li huma f'sintonija ma' din l-Ewropa li qiegħda dejjem tikber. Grazzi President. Herzlichen Dank, ähm, Frau Matera. Grazie ħafna. Signora Matera, hemm kartulina eh, eh, blu, Missur Megalski, disposta taċċetta? Ek joġbok Boksur Megalski. Grazie ħafna, President. Jena n nsaqsi l-Sinjora Matera jek tista' tajdinna, jek li pipi PP il posta li tipprovdi appoċ speċjali ta' kellu xaqsam ma' demokrazija u dritti tal-bniem fil-vant tal-Unjoni Ewropea fl-Ukrajina, Belarus u pajizi oħra rat l-partinja tal-vant. Grazie. Assolutamente sì, il mio gruppo. Iva, il gruppo di Il-PPE jimpenja ruħu kuljum jiġġielet kuljum biex id-drittijiet fundamentali tal-bnedmin fid-dinja kollha jiġu imħarsa. Jina naħseb l-interventi tal-kollegi tiegħi li ilhom jaħdmu hawnhekk ħafna iktar minni ikkonfermaw u appoġġaw il-politika ta' dan il-Parlament. Narġa nisħaq il-fatt illi jina parti minn grupp politiku tal-Popolari Ewropej, aħna Ewropejisti konvinti, konvinti dwar l-azzjoni illi dan il-Parlament jista' jkollu fid-dinja. Grazzi. Dank. Nun geht es weiter. Grazzi ħafna. Naddu issa bil-lista għanna l-Onorevoli Hawit. Grazzi ħafna, President. Jien eh, nirrepeti dak li qalu kollegi fuq il-skrutinju jienu nixtieq nirringrazzja l-Kommissjoni l kooperazzjoni struttura tal-li għandna eh, eh, għarridu nidefendu dritti ta' bnidem u għanna nkomplu nikkopra fi ġejjini. Jiena kritika minn ħati għaj li aħna għanna proġetti ta' eh, ta' kwalità u li għamma eh, jiġu mibawta f'ħafna postijiet u ma jkonniex opportunità biex forsi għanna nsibu rimedji. Bħazbin li f'ċerta mill-programm li huma eh, preparati minn dak li huma kwalifikati legalment fil-ġejjini dan mhux ħajkun il-każ għandna nżomm bżonn nżomm il-kwalità Issa dak li qed jiġri fil-dinja rbija u l-Eġittu eh, naħsbu li ħajkun hemm iżjed bżonn ta' finanzjazzjoni għal bini tal-demokrazija u l-elezzjonijiet. Nixtiequ li jkun hemm persentaġġ Eh, fiss eh, biex ma eh, neksludux affarijiet oħra għandna bżonn iżjed flus ma nux morru lura għall-argument ta' qabel li neħħu din regolament li sa iżjed u għandna bżonna. Sur Deva għandu mistoqsija li taċċetta għandek 30 sekonda. Grazie għalli permettejt li eh, namil eh, mistoqsija nirrispetta il-xol ta' surħawet fi dritti ta' bina mistoqsija tija hija din. Kif kif aħna kif kif ħarsu li l-ideat tagħna dwar eh, ta' drittijiet li huma bbażati fuq il-fidi eh, nisranija u nippretendu li oħrajn li għandhom fidi oħra li jifmu dak li aħna eh, eh, kif ħajifmu dak li qed nippruvaw nagħmlu minn ma huma jaħsbu li qed qegħdin nisfurzaw dawn l-idejat fuqhom. Għandek 30 sekonda surħod. 30 sekonda biex nirrispondi dik il-mistoqsija huwa sfida kbira. F'din il-sala kollha naħseb li kulħadd eh, libertà ta' ideat u reliġjoni hija dritt fundamentali għal nazzjonijiet kollha, għal reliġjonijiet kollha, għal pajjiżi kollha u għal nies kollha. Grazzi. Grazzi ħafna. Nista l-onorevoli Melzer għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President, l-iżvilupp u l-għajnuna l-iżvilupp huma ħafna drabi xi ħaġa li ma twassalx għal riżultati tanġabbli u jista' tkun ta' dannu għax ħafna drabi ma tħux nota tal-problemi konkreti ta' speċi pajjiż. Rinħasu lej koordinazzjoni ta' attività qed nitkellmu dwar strument għall-Unjoni Ewropea għall-iżvilupp ta' drittijiet ta' bliedem ma nafux jekk il-ħolqien ta' dat-tip ta' strument ħa biddel xi ħaġa ħadha għandi dubju fuqha Jekk aħna natu l-flus l-bdiewa għazar fil-Afrika ma fl-istess ħin eh, s-sussidi għedin eh, joħon u l-produzzjoni agrikola ma nafux lek, ma nafx id din ħaġa tajba. Fl-Unjoni Ewropea qed kapaċi qed nagħmlu dannu lil daw il-pajjiżi li qed jiżviluppaw Għed tħares lej lajnuna li jagħtu ċinizi ċiniżi għall-iżvilupp li l beġing qed tuża biex tixtri il-materja prima u swieq hija ħaġa li aħna rridu nindirizzaw. Jiena naħseb li huwa importanti li l-għajnuna l-iżvilupp hija xi ħaġa li għandha tkun dipendenti fuq il-ftejim ta' ritorn. Issa naddu għal oliver Berman għal-minuta. Grazie ħafna, President. Signora President, dan il-Parlament qed jitlob li dak li parlamenti oħra jitolbu ġifieri li jkun hemm kontroll fuq il-politika. Aħna għanna nkunu model u trattat tal-Lisbona kien pass il qoddim importanti. Jiena naħseb li hemm maġġoranza hekk li jħossu li l-Kommissjoni u l-Kunsill m'għandhom l-ebda dritt li jirreġġaw lura fuq id-drittijiet li aħna għanna fil-parlament għanna bżon li konna influenza fuq il-politika, nitkellmu dwar għażliċ strateġiċi u l-kontenut ta' politika. Fil-pajjiżi oħra n-nies jiddemostraw fit toro u protestaw fit-toroq u aħna dija ħaġa li għandna nappoġġaw għad-demokrazija hija ħaġa eh, li għaddejja minn negozjati diffiċli aħna għandna bżonn li jkollna kontroll demokratiku massimu dan huwa dritt li kull ċittadin għandu f'Kajro, Tunis u fi Brussel. Grazzi, Sur Bermen, issa naddi għall-Onorevoli Griffin. Zazuwa fil konstituzi tijaj eh, dal-ħodu marret l-ura d-dar għara li ħagġet it tfall l-skola. Għabel kienet eh, toħdom il karotza ma mandiċ il-flus biex tħallas għal-petrol eh, u l-ort mur supermarket fej minn asprezzi dal-ħodu ġeni għandha l-ġuħ għax tittażel l ħodu jekk ti kolxija u tfal għax menx bizzejiet ħobs u ġam għal kulħadd. Waqt li hawnhekk fil-pjaneta unjoni Ewropea qed jitkelmu Eh, dwar strumenti finanzjarju li jinvolvu nefqa ta' 1.1 biljun euros biex jipromovu demokrazija u dritti ta' benefit pajis terz dawn eh, qed naqsu il-kontroll li hemm minn stati mill-istati waqt li l-Kommissjoni tonfoq daw il-flus kollha x'ipokrasija u u meta eh, ħafna ġenis, eh, ħafna nis bħal dawk fil-territorju tijaj ma distax tħallas għal-liker. Grazie ħafna jajt eh, l-Onorevoli Kutas. Aħna mux ħajkonna ma jkonni bżon nitkelmu dwar kooperazzjoni għall iżvilupp ma' ċerta pajizi, jekk ċerta pajizi li eh, ma talbux eh, ċerta dispozizjonijiet biex jiddefendu l-kolonji tagħhom. Issa għanna eh, politika li bazata fuq il-promozjoni tal-dritti ta' bnidem, n-natneħija tal-faqar, l-edukazzjoni, provizjoni ta' Eh, kondizjoni adekwati u xol daw il pajizi huma eh, msieħba strategiċi għall-Unjoni Ewropea. Allura kooperazzjoni biex wieħed tkun jista' jgħin il pajizi li qed jiżviluppaw hija eh, kruċjali jekk aħna ħajkonna il-kooperazzjoni ekonomika li għandna bżonn biex ikunu nistgħu nistimulaw l-investiment u nippromovu dialogu bejn NGOs u atturi pubbliku pubbliċi fl-istati membri kollha. Grazzi ħafna Naddi sal-Onorevole Lachfrid. Grazie ħafna. Għana għet niprofaw nespusaw dittaturi u dini ħagġa tajba, imma rappresentant oli taħna mux qiegħed f'kondizzjoni li jiddefendi id-demokrazija. Allura hija ħaġa tajba li aħna nippruvaw għalmenu nagħtu għajnuna U din hija importanti ħafna li din l l-għajnuna tkun assoċjata mal-valur ta' demokrazija, tal-istat ta' dritt, ta' drittijiet tal-bniedem u din l-Unjoni għandha tajn u tagħmel li daw il-valuri ta' sekk importanti għalina jieħduhom ħadd ieħor ukoll din l l-għajnuna għandha nikkontrollawha għandha ġi kontrollata minn parlament demokratiku ma jistax ikun li fl-Unjoni eh, l-Unjoni Ewropea tieħu ċerta miżuri u dawn qegħdin fidejn il-burokratiċi daw il-Parlament għandu jkun kapaċi jiddeċidi. Grazzi ħafna sur Lajfri. Naddu issa għal-proċedura catch the eye. L-Onorevoli Bazesku għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Il-Parlament Ewropew għandu bżon li jkun fuq l-istess livell tal-Kunsil biex jagħmel supervizjoni tal-deċiżjoni strateġiċi dwar kif eh, il-fondi jiġi użati fl-istrumenti ta' kooperazzjoni finanzjarja. Fl-istess ħin l-Unjoni tittuża tittuża titturi ċerta flessibilità u ġel ċerta l-implementazzjoni ta' ċerta mekkanizmu li jistgħu jippermettu li jkollna kummerċ ma' eh, pajjiżi eh, sħab sħib ta' għanna nkollu approċċa pratika, għalijina naħseb ukoll li għanna bżon nużaw l-istrumenti finanzjari li għanna għanna pa' pajizi bħal Irak u Turkmenistan li jistaw jiprovdunna b'enerġija. Bħal deċizjoni strateġi bħal Nabucca, jien li xtiq najċa ħagġa u kod dekjazzjoni konġunta eh, firmata mit-Turkija u Turkmenistan li għamlu sħubija ta' enerġija dwar trasport eh, ta' zejt u gas. Hemm ukoll eh, trasferiment ta' teknoloġija u esperjenza. Rumanija u qed tieħu parti f'dan fl-Irak. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Vega. Grazzi ħafna President ħafna mill-fondi li aħna nirċivu mill-istrumenti finanzjari li huma dedikati għall-iżvilupp ta' pajizi ta' t-telet dinja eh, jaddu minn ċerta eh, direzzjonijiet u jaslu għal kumpaniji u monopoli fl-istati membri tagħna. Jiena nħoss li l-parti essenzjali tal-istrumenti finanzjari għandhom ikunu Ehm, biex jiprovdu fondi skont il-pjanijiet ta' svilupp li dak li nixtiequ nappoġġaw. Diversi kelli ma qabli qalu li ħafna drabi aħna niffinanzjaw niffinanzjaw dittatorjati u reġims li mhumiex demokratiċi. Meta aħna nitkellmu dwar l-għajnuna l-iżvilupp ta' dawk li l-iżjed fuqra, pajjiżi li iżjed fuqra, aħna rridu niftħu l-possibiltajiet għal svilupp modern tagħhom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sul Weigel. Issa nirreġa' lura l-Kommissjoni u fisem il-Kommissjoni sur Deħkuħt. Grazzi ħafna President, membri tal-Parlament, jina smajt B'attenzjoni il-kontributi li saru, il-Kommissjoni tispera li nsibu soluzzjoni għal dawn l-istrumenti finanzjari importanti. Ma aħna għandna bżonn li nimplementaw kompletament l-istrumenti eh, finanzjari tal-relazzjonijiet esterni. L-implementazzjoni adekwata tal-azzjoni esterna għandhom xikunu proġunir ta' eh, problemi bej l-istituzzjonijiet għanna bżon nżommu kredibilità meta niġu d-dinja barra għax inkella ma nibqawx relevanti bħala attur globali. Kommissjoni disposta li tasal għal eh, soluzzjoni li jaċċettabli għal istituzzjonijiet kollha. L-istrumenti li għanna fil-prezent li japplikaw sal-2013 sente oħra il-dokumenti multianwali huma l mizuri neċessarji biex jiġi implementat il-budget. Dat tip ta' miżuri huma dipendenti fuq is-sistema tal-komitoloġija. Il-dokumenti strateġiċi huma dokumenti strateġiċi u mux, mux adekwati bħala eh, dokumenti legali finkulenti. L-istrumenti li għanna għandhom sente oħra u għem biss xiftit ftit eh, dokumenti strategiċi li jiġu implementati. il komissjoni tħoss li jekk imbidlu s-sistema issa ifisser li kunem tibdil importanti l-istrumenti li jidumu wisq eh, biex nimplementaw. U dan joħloq kaos fil-kooperazzjoni fil tal-Unjoni Ewropea ma barra. Komissjoni hija disposta li tinforza l-iskrutinju tal-Parlament għall-istrument il-ġodda u għak miniwis biex najdu x'aspett ħajkollu ma dan huma soġġetti għal proċess ta' konsultazzjoni ma' dak parti interessati u l-proposti tal-Komissjoni. Sakemm il-kriterja li stabilixi stabiliti fl-2009 u jiġu rispettati, Kommissjoni li kunem rikors għal atti delegati fl-istrument il-ġodda. Imma l-Kommissjoni għat mandiċ opinjoni fuq din il-kwestjoni. Grazzi. Grazzi ħinanka, Kommissar. Grazzi ħafna, Sur komissarju. Irsa l-rapportez għandhom l-opportunità jitkellmu għal darboħra u sur Gorin se jitkellem għal Gorin ħaj jitkellem għal 2 minuti. Grazie ħafna, jgħajt il-Sur Galons, jina nishtiq nirringrazzja l-kollegi kolla li t-kelmu fuq l-istrumenti finanzjari u uh, rapporti għaj konkretament. Naħseb Elmar Brook uh, sab li klib adekwati meta għal dak li għahna nishtiq najdu, għahna l rridu, għahna Ma rridx li nkun eh, ma ċekk eh, in bjank eh, fejn jistgħu jiftehmu fuq ftejm eh, li aħna eh, binna maħħom minna ma kunem supervizjoni, ma jistax kunem jo kollox jo xej, għanna bżon li konna triq tan nofs li t-permettinna li namlu monitoraċ tal-atti strategiċi, dak kull ma għet nitolbu. Jek nistanajt, t-permettu li najt ħaġa u koll eh, dwar dawk li kienu forsi kritiċi u kienu xettiċi dwar il-politika ta' għajnuna l-izvilup in ġenerali dawk li għajdu li li għajdu li leja kwalunkwe finanzjara l-izvilup. Jina fl-opinjoni tijaj il eh, minħala 16 jappoġġa il-budget u nħabba daw il-kontributi il-budget jappermetti li dawk li huma zjed dajfa minna jekk nagħmlu affarijiet oħra jinjora drittijiet fundamentali ta' nies li qegħdin jiġġieldu biex jisuperaw il-faqar. Jiena nitlob lil daw il-kollegi u jħarsu li jħarsu dwar rapport tal-iżvilupp tal-ġus maquda u jaraw li dawk li iżjed jagħmlu u l iżjed jagħtu dak klandu għandu xaqsam kooperazzjoni eh, esterna u espressjoni ta' kooperazzjoni ma l-istess nis li normalment l-izziet li jonf u anki f'ajjizom għas solidarieta. Għallu memx kellebda kontradizzjoni bejn solidarieta interna u solidarieta esterna u dawk li jridu li n-nis jemnu li kwalunkwe flus li jintefqu barra eh, għandhom eh, jintefqu għakost. kost ta' dawk eh, fil-pajis tagħhom stess għandhom jiċċekkjaw l-istatistika ta' ġus maquda fuq l-iżvilupp. Grazzi ħafna Sur Lorenz. Issa eh, l-Onorevoli li l-għazax minuta. Grazzi ħafna, President. Jina naħseb li meta nitkellmu dwar atti delegati matul id-dibattitu ħares eh, jiderċar li eh, għalix aħna marridux makro management imma aħna nixtiequ li nkunu informati kompletament u nkunu nistgħu nagħmlu użu eh, tal-istrumenti b'forma informata u responsabbli u nkunu nistgħu niffaċċaw kwalunkwe problema u nsolvu kwalunkwe problema li nsibu. Jekk aħna nitkellmu dwar li nitkellmu mal-dinja barra pala parlament, u l-kuntatti għana mal-organizzazzjoni tal-ditti tal-bidem nistaw jiġu affettwati fil-ġejjin jekk ma nistawx naslu għal-ftejn. U nisperaw li dan ma jiġrix, għagħana jfisser ma narawx implementazzjoni tal-istrument. Aħna u li huma joraw simpatija u jifmu l-pozizjoni tal-parlament. Għax mux veru l-parlament, mux qiegħed jifem il-bżonnijiet ta' individwi. Kun nishtiq ngħid ftit klim bħala risposta għal diversi kritika li fejqet li għalu li qalu li qed jintefqu ħafna flus maqsmux mill-Parlament fuq demokrazija u drittijiet ta' bniedem. Jiena sibt l-oppost jekk aħna nitkellm eh, dal-DHR issa nistgħu ngħidu li dan hija teżisti biss mill-2004 li bi ftit flus, relattivament ftit flus jistgħu nagħmlu ħafna u ma tistax taqbad eh, tagħmel dikjerazzjoni ġenerali bħal dawk. Titħares lejn dak li sar mill-proġetti individwali. Umbat, jekk tħossu li hemm ċerta proġetti li mistax jkompluhom, eh, naraw għaliex ma sejnex inkomplu jom. Imma jekk nħarsu lejn valuri fundamentali tagħna u nħduhom bis-serjetà li n-nies ikunu ħirsin u jkunu ħirsin mill-biża u mill-bżonn, għallu nagħmlu xi ħaġa dwar da. Dal-istrument jirrappreżenta komplement tajjeb għal politika li ħana qed insegwu meta namlu nitolbu ċerta affarijiet minn ċerta pajjiżi. Ma naħsib naħsibx li eh, qed nonfqu wis flus naħseb li l-oppost għandna bżonn nagħtu iżjed appoġġ. President tajt, grazzi l-Onorevoli Raqqi sanaddu għall-Onorevoli Gal. Grazzi ħafna, grazzi lill-kollegi, eh, kommissarju għal-kontribut tagħhom u l-opinjoni eh, fid matul dadden il-dibattitu nishtiq nirringrazzja il-kollegi għall appoġġ li huma taw smajt dak l-onorevoli Blok u jien aħna rridu nagħmlu differenza bejn l-leġislatura u l-esekuttiv. Ma rridux li t-nej jiġu mħalta, għax jgħax ħaġa ċara li kull rapporter u kull eh, membru tal parlament fil-Kamra għalli għandna natu opportunità tal-Parlament li kolla eh, tagħmel kontribut fil-pjanar u fil strategija Dan jfisser li l-implementazzjoni tiffunzjona sew u kif imiss u l nizguraw li l-flus jintefqu fej hemm bżonn. Eh, jekk aħna nitkellmu dwar il-maniera kif il-flus u wara li smajt dawk li ntqal, eh, ma ħsibx li ehm, xaħat li ħala 16 għandu xi dubju dwar l-importanza li eh, kunem hemm dan strument biex nħarsu l-dritti ta' bnidem u demokrazija nistgħu ntejbu l-effikaċja tagħha, ma dan huwa eżattament it-tip ta' strument li kull kull persuna li tħallas it-taxxa naħseb li disposti jaċċettaw. Kif qalet il-Kommissjoni wkoll il-Parlament, aħna fil-Parlament eh, għandna prerogativi ġodda wara id-dħul fis-seħ ta' trattat ta' Lisbona u nħudu gost jekk il-Kunsill il-Kommissjoni juru li huma disposti biex E, jaslu għal kompromess għax huwa fl-interess komuni tagħna li l-istrument daw l-istrumenti jiffunzjonaw sew u b'forma effikaċi. Din hija ħaġa li t-tlet istituzzjonijiet għandhom son grazzi. Spricht Herr Mitchell und zwar das statement vom Anfang und zum Ende. Grazzi issa, is-sur Mitchell. Iprova għassar xiftit l-istrateġi l-istqarrija tiegħek. Ja, grazzi President, nittamaltini xiftit ħin zejjed. Nitlob skuża li xinqbad fil-traffiku. Kollega mir-Renju Uniti kritika situazzjoni fil-rigward tal-importanza tad-demokrazija drittijiet tal-bniedem. Kiku dawn kienu qegħdin jaħdmu fl-istati membri tagħna kiku ma kienx ikonna tfal illi imorru l-iskola u jkollhom biss ħobs u ġam. Din hija realtà. U din kwistjoni biex dawk l-istati membri li nsabu f'din situazzjoni jizguraw li dan ma jsirx. Ejjew jinkunu ċari dwar dan. Id-demokrazija, drittijiet tal-bniedem. 22,000 tifel u tifla jmutu kuljum. Titira l-bot minn dan il-bini. 22,000. L-bxara tajba hija li kienu 34,000. Issa niżilni 22.000 minħabba demokrazija u drittijiet tal-bniedem u dawn it-tip ta' strumenti l-Unjoni Ewropea approvat. Allura, ejja ma nħallux din is-sitwazzjoni tibqa' dejja. Jiena eh, din is-sitwazzjoni nikkundanna imma ma l-istati membri rridu jirranġaw il-situazzjoni fejn it-tfal jindbatu l-iskola u jkollhom bisħobs u ġam. Jiena niproponi illi għanna nżommu mal ewwel qari tal-Parlament għalhekk irridu nerġgħu nisħu du emendi kollha li ma ġewx aċċettati hemm il-Kunsill il-kwistjoni li hemm hija waħda istituzzjonali relazzjonijiet istituzzjonali fil-qasam tal-azzjoni esterni. L-emendi li propona l-Parlament mhumiex dwar is-sustanza tal-DCI jew istrumenti l-oħra imma dwar ir-rwol tal-Parlament fl-implementazzjoni prattika tal-liġi. Lan huwa illi nħarsu is-setat demokratiċi tal-Parlament e kif jgħid it-Trattat tal-Lisbona bħala koleġislatur aħna rridu nkunu nistgħu nikkontrollaw fuq livell ugwali mal-Kunsill l-adozzjoni l-eżekuzzjoni ta' deċiżjoni strateġiċi dwar l-infiq tal-għajnuna għall-iżvilupp kemm fejn u kif termini tekniċi l-emendi jiżguraw illi ċertu abbosta deċiżjonijiet illi tieħu l-Kummissjoni jiġu marfa bħala atti id-delegati skont artikolu 290 tal-Trattat dwar it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea. Dan jista' aktar awtorità l-possibilità illi noġġezzjonaw li nfasslu eh, deċiżjonijiet illi mhumiex f'konformità mal-liġi dan jiżgura illi suġġerimenti tal-Parlament jiġu mittieħdan konsiderazzjoni meta il-Kummissjoni tipprogramma l-għajnuna. Ejjew ngħidu li dan mhux xi ħaġa marbut mal management kif tkellmu xi kollegi jew dwar xi programm individwali, ma dan ser jiżgura illi aħna nżommu kontroll dwar id-deċiżjonijiet strateġiċi, dwar l-allokazzjonijiet u l-prioritajiet settorjali. L-emendi kollha li ġew proposti ġew diġà inklużi fl-ewwel qari, fil-pożizzjoni tal-ewwel qari tal-Parlament li ġiet adottata fil-21 ta' Ottubru fil-plenarja b'maġġoranza. Iżda Dan ġi rrifjutat, l-emendi kollha ġew irrifjutati u ma ġewx proposti soluzzjonijiet alternattivi li setgħu jissodisfaw id-domandi tal-Parlament. Sfortunatament, kważi għaddit sena mill-ewwel diskussjoni dwar dan id-dossier fih dan il-Kumitat, iżda il negozjati interistituzzjonali ma kienx hemm progress dwarhom. Jiena nixtieq niżgur l din il-Kamra li aħna pruvajna ħafna biex nibdew dawn il-negozjati imma bdew fi frar tal-2010 kena tlet dialogi bosta laqat dwar kustjonijiet pendenti u l-atti delegati iżda ma kienx hemm progress. Lejla ħar tas sena l-oħra l-Kummissjoni ħarġet bi proposta ta' kompromess. Il-Parlament mal li reaġixxa bi proposta oħra. Iżda dan ma ġiex rifless fil-pożizzjoni tal-Kunsill. Aħna nifmu illi dan ma natax l-istati membri b'mod formali fil-laqa tal-Kunsill. Mħabba minkejja l-pożizzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni il-Parlament jinsisti fuq il-pożizzjoni tiegħu. L-argumenti tagħna b'mod legali huma tajbin dak li jiġi deċiż dwar id-DCI pereżempju jaqdu l-kriterja għad-delegazzjoni tal-proċedura tal-atti delegati il-kriterji li jissemmew f'artikoli 290 huma mandatorji jekk huma jinqdew u l-Parlament u l-Kunsill għandhom id-dritt tal-vet veto. M'għandux ikun hemm arranġamenti speċjali għax dan imur kontra trattat. Dan huwa dmin legali. Aħna għandna l-appost tal-konferenza tal-presidenza tal-presidenti li ddeċidiet darbtejn, dan inkludi l-bidu ta' dan ix-xar li aħna rridu ninsistu dwar l-applikazzjoni tal-proċedura tal-atti delegati għal deċiżjonijiet marbuta ma' l-għanijiet, l ta' prioritajiet, ir-riżultati mistennija u l-allokazzjonijiet finanzjarji f'termini ġenerali. Aħna għandna linja ġenerali komuni fih dan il-Kumitat Afet u Inte li huma responsabbli għal kooperazzjoni mal-pajjiż industrializzati u rispett tal-drittijiet tal bnedem u demokrazija huma adottaw l-istess approċċ bħali l-emendi kollha dwar l-atti delegati mill-ewwel qari jridu jerġgħu jiġu misħuqa. Il-pożizzjoni tagħna hija ċara hija sempliċi hija f'konformità mal-mandat tal-konferenza tal-President. Aħna maħniex ser ninfirdu jew ikonna jew nġelu l din il-liġi tiġi ignorata. Jiena nixtieq ngħid illi dan huwa fl-intenzjoni wkoll tal-beneficjarji tal-istrumenti finanzjarji. parlament jista' jkollu rwol aktar effettiv bħala gwardjan u jkollu u jiżgura illi flejes jintefqu skont ma jgħid it-trattat. It-tnaqqis u l-erda tal-faqar 22,000 tifel u tifla m'għandhomx għalfejn imutu kull jum u aħna nixtiequ nitolbu illi ikonna leħen meta tiġi indirizzata din il-kwistjoni. Grazzi tassew. Sur Mitchell, kellek aktar ħin pala rapporter għaliex inti qassart l-istqarrija tiegħek mill-bidu sal-aħħar. Hemm blue card mis-Sur Deva taċċetta? Ek joġbok sur deva 30 sekonda. Grazzi, Signor President. Jina staqt nistaqsi l-kollega l-ħabib tijaj sur Mitchell jekk huwa jaqbilx miegħi illi fl-2005 il-Parlament għata qalbu dwar 14 il-qasam ta' kodeċizjoni dwar dan l-istrument finanzjarju. Issa għan għedin nipruvaw narġaw nġibu l-ura dawn għaliex aħna mhux biss tlifna l-kapaċità tagħna li narawx qed jiġri fil-Kummissjoni eh, tlifna l-proċess ta' kontabilità wkoll u għalhekk jiena nixtieq nistaqsi lis sur Mitchell eh, kellim jien għatalu l-mikrofonu minn għatal president għandek 30 sekonda biex twieġeb. Jien nixtenejt is-sur Deva illi aħna ta' bilħa ċedejna ċertu drittijiet tagħna jkun rapporter għal l-istrument ta' kooperazzjoni. Domna sentej u nofs biex niftemu dwar dan l-istrument, għaliex aħna ma rridniex inċedu ċertu drittijiet tal-Parlament. Iżda mbagħad sibna kompromess fl-aħħar. Fl-aħħar kien hemm ftehim istituzzjonali bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni li kien jgħid illi aħna f'dan il-Kumitat tal-Iżvilupp ser ikonna drittijiet tal-iskrutinju fid-DCI u ser ikonna regoli biex aħna nkunu nistgħu nwettqu dan il-fejjem, dan huwa l-ispirtu dan il-fejjem u naħseb li jrid jinżamm. Grazzi tassew. Issa l-aħar kellim fid-dibattitu Issur sur Scholz għal żewġ minuti, ek joġbuk. Iva, sur Degucht, għandek raġun fir-rigward tal-bqija tad-dinja ħadd ma jista jifhem x'qed jiġri f'din it-tilwima, jiena jiddispjaċini ħafna mill-fatt li ninsabu f'din is-sitwazzjoni għaliex din mhix tajba biex aħna jkollna konklużjoni li tirnexxi konklużjoni tat-tieni qari. Irridu naraw għaliex dan il-prinċipju li jinsab fi trattat mhux qed jiġi rikonoxxut. Jiena nemmen li sur Regoħ tkellem dwar dan. Aħna irridu nagħtaw ċans biex insemmaw leħinna. Eżempju ta' dan fil-pjanar multianwali tal-Kummissjoni għall-istrument tal-ICI, il dokument ta' referenza huwa ir-regolament mhux amendat Ġifiri, għonek qegħdin nitkelmu dwar l-istrateġija tal-Europa globali. U emmek. Jissemmew b'mod obsolet affarijiet illi ma nbidlux minn dak iż-żmien law minħabba l-kriżi finanzjarja. U għadhom hemmhekk. Qegħdin nitkellmu dwar problemi jiltaqgħu magħhom ċertu kumpaniji li jagħmlu kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tagħhom. Aħna ma rridniex nindirizzaw dawn l-affarijiet. Hawnhekk eh, mhux il-post fejn il flejjes ta' minħalla 16 qegħdin nitkellmu dwar strument ta' kooperazzjoni, ma jridx dan ma tridx tkun arma ta' konkwista forsi qed nitkellem f'termini politiċi, imma aħna maħniex nindirizzaw junior partners. Meta nitkellmu dwar kooperazzjoni fil-Asja ċentrali, l-istrument ma jridx jiġi użat biex aħna niksbu aċċess tal-Unjoni Ewropea għar riservi tal-gas. Jekk naraw is-swieq fil-vant nofsani, irdu nindunaw, irdu naħsbu mod aktar ġenerali, irdu naħsbu dwar il ġejjeni daw l-istrumenti finanzjarji qegħdin jindirizzaw l-iskampi bejn imsieħba ugwali fuq livell ugwali irdu nitkellmu dwar l-appoġġ tal-proċessi ta' svilupp sostenibbli għaliex dan huwa fl-interess taċ-ċittadini kollha, il-President. Grazzi, Sur Schulz, Scholz temmejna dibattitu konġunt u aħna ser nivvotaw dwar dan fil-11 u nofs tal-ħodu.